il signor Presidente. Il President. Buenos días. Lotu tajba. Bib. Mela nibdew s-seduta tagħna. Nibdew s-seduna tagħna tal-lum eh, wara. <laughs> Eh, li xrobna sew il-bieraħ ħaniftħu suġġett tal-lum, bidu tal-lum li huwa informazzjoni ta' Sur Lion fuq il-ġejjini tal-pak wara l-2013. U nieħdu gost li għanna l komissarju għavek ġolos dawn is-sessjonijiet ta' Strasburga l-Kommissjoni dejjem jibgħat kommissarju jew ieħor, imma huwa evidenti li hemm sens ta' responsabilità għax vera huwa kommissarju responsabbli għal din għal dan is-suġġett li ħnitrattaw illum. Jiena naħseb li dan huwa ħaġa rilevanti ħafna u ħaġa pożittiva ħafna. Mela, nibdew naddu l-kelma lil Sur George Lyon bħala rapporter ta' dan ir-rapport verament importanti, s-sur Lajan jaff li għandu 4 minuti biex jintroduċi il-rapporti għu, mbat għandu 10 minuti biex jirreagġixi fl-axħar. Il-rapporter ovvjament eh, jiddeċidi ju jekk jirix forsi juża 7 minuti fil-prezentazzjoni, ma mbagħad ma jkollux iżmin wara. Allora u nitlolbu li jirrispetta l-ħin allokat Sullaja. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju. Nishtiq nibna billi eh, nifraħ l-Ispanjoli u simpatija tiegħi mal-Ġermaniżi għal dik il-logħba verament sabiħa. Jiena nixtieq nibda billi nagħmel referenza għal żewġ kwistjonijiet essenzjali li aħna rridu nħarsu lejhom meta nitkellmu dwar riforma eh,